Eh, biex dan il-rapport li propju eh, beda jinkiteb fil-Sudan għax jina mort emmek jikun jista jitwetta bisħieħ. Grazzi. La diskussjoni ekju. Grazzi intemmu ek. Debattitu l-votazzjoni tkun għada f'nofsinhar. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione del... Fu il l-agenda la dikjerazzjoni tal-Viċi Rappresentant tal-Kommissjoni Rappresentantuali tal-Unjoni la Fajt Barranin u Politika ta' Sigurtà dwar situazzjoni fin Nagorno Karabakh. Subito la pa. Mill-ewwel il-mikrofonu lil Viċi President Ashton. Uh, thank you very much, Madam President. Grazie, Signora President. Grata ferm li kelli l-opportunità skambju ta' opinjoniet ma' membri onorevoli dwar il-konflitt fin Nagorno Karabakh Jiena, flimkien ma' President Van Rompuy, President Barroso, il-tajna ma' President Medvedev, u kien ottimist ferm dwar possibiltajiet waqt il-laqa ta' Kazan. Aħna ħastejna u għadnilu il-naqblu mal-ħidma ta' medjazzjoni tijaw fil-grupp li jmiss. L-istqarrijiet Tewfel tal-President Obama Medvedev u Sarkozy għalu biċċari l istakin kien wasal il-waqt tal-ftejm u jekk dan ma jsirx l-impen tal-partijiet għal soluzzjoni ma jibqax ċar. Sfortunatament minn kemm messaġġi fl-ola livell ma wasalx dan l-iżvilupp f'Kazan fil 24 ta' Ġunju. Il-President Aliyev u sar gisan ma waslu sar kompromess. Relazzjoniet bejn iż-żewġ pajjiżi huma diffiċli milux il-tqajt mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Armenja u tal-Azerbajġan u jiena naf kemm hi sitwazzjoni u negozjati diffiċli. Il-ko-presidenti tal-EEAS informawni bit-diffikultajiet fil-ħitmu tagħhom il-ġimgħa li għaddiet informajt anke il-Ministru Siru tal-Lofejt Beranin Litwan li jissa huwa il-President tal-OSCE. Il-sforzi biex nilqu ftejn għandhom ikomplu jina kontenta bil-fatt li hemm impenn mill-ġdid tal-proċess diplomatiku u għal soluzzjoni paċifika miż-żewġ naħat iżda neħtieġu iktar minn dan fix-xhur li ġejjin. Il-partijiet iridu jkomplu jagħmlu iktar sforz biex nilqu qbil sa tmiem is-sena. Dan imbagħad jasal qabel il pritajiet domestiċi l-elezzjonijiet fl-Armenja u s-sena ta' wara l-Azerbajġan jieħdu preċedenza kull sforz biex isol fil konflitt jew influenza f'negozjati bl-użu ta' forza jew anki it-teddid tal-użu ta' forza mhuwiex aċċettabbli. ftejn paċifiku għanna għornu barabaħu eccellenti u dan ibiddel ir-reġjun tal ta' nofsinhar. Dan iwassal għal stabilità politika u reġjonali u iktar opportunitajiet ekonomiċi. Ikun hemm frontieri miftuħa bejn l-Armenja u l-Azerbajġan iżda kibel l-Armenja u Turkija. Toro eh, ferroviji u pipelines jistgħu jieħdu triq ferm imqasra il-Kawkasu ta' nofsinhar jista' jsir dak li diġà hu modija bejn l-Ewropa u l-Asja u dan huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea wkoll. Aħna impenjati biex nżidu l-isforzi tagħna u napoġġaw l-isforz tal-ko-presidenti tal-Grupp Minsk. L-isforzi bdew fl-94 fil-format attwali tagħhom u ftejn fil-prinċipji bażiċi kważi ntleħaq l-appoġġ tradizzjonali jeħtieġ anke konsultazzjoni mal-ko-presidenti tal-Grupp Minsk u aħna għandna konsultazzjonijiet għaddejjin Kostituzzjoni li fuq dan il-punt jidri xidri f'dawn l-ħar negozjati ħajkun importanti l-Unjoni Ewropea u għanna ħajkonna l wol u ħajkollu l wol fuq il-mod ta' kif aħna il-maxxu l-politika ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Miroslav Lajċek żar dawn iż-żewġ pajjiżi xar li għadda fissmi u għal eżattament istituzzjoni x'inhi. Nittamaw li kunem progress ġewwa Varsavja f'Settembru fis-summit tal-Partenarjat tal-Fant. Aħna diġa qegħdin ġaw post attivitajiet fuq iż-żewġ naħat permezz organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili illi jipromuovu kuntatt fost in-nies speċjalment fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa iżda miktar li jista' jsir jiena nemmen ukoll illi nistgħu neħdu responsabilità fl-implementazzjoni tal-ftejm wara li jkun intlaħaq dan l-istadju f'kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet tal-komunità internazzjonali. Hemm ħafna xi jsir it tnejja tal-mini, il-ritorn tal rifuġġjati rikostruzzjoni u anki appoġġ għas-sigurtà apparti l kupru ekonomiku Hemm partijiet oħrajn li ħajkolhom rol importanti f'dan ir-reġjun u ħajkun mill-ġdid importanti li naħdmu mat Turkija, li imsieħeb reġjonali tagħna. Jiena nipproponi l-ħatra ta' rappreżentant speċjali ġdid fil-Kawkażu ta' nofsinhar biex imexxi din il-pożizzjoni l qudiem flimkien mal-ko-presidenti tal-grupp tal-Minsk. Forsi l-iktar kontribut importanti jkun il komplu nstaħħu l-relazzjonijiet bilaterali kemm mal-Armenja kif ukoll mal-Azerbajġan il-politika tal-viċinat Ewropew li ġi diskussa unek f'din il-Kamra toħloq aġenda ambizzuża ferm għal kawkus ta' nofsinhar għal zoni ta' kummerċ ħieles, tal mobilità ola, għal kooperazzjoni settorali aħjar, partecipazzjoni fi programmi tal-Unjoni Ewropea, appoġġ soċjetà ċivili u soċjetà miftuħa u ftejmit ta' assoċjazzjoni ġodda aħna nixtiequ ngħinu li dawn il-pajjiżi jkollhom aġenda ta' riforma u f'dan il-kontest nkunu qed inħarsu lejn modi ta' kif nistgħu nżidu l-kooperazzjoni bilaterali tagħna sabiex inkunu nistgħu nmexxu il-paċi. Stefan Foll żar l-Armenja wkoll biex jara kif jista' jmexxi din l-aġenda il-qudiem u nemnu illi aġendi ta' riforma ambizjużi tejn biex nelbu dawn is-sitwazzjoni tiegħek ikun hemm pajjiżi moderni attrattivi u konfidenti. Dawn huma l-passi li żewġ pajjiżi jridu jieħdu fl-ħar interess tal-pajjiżi li jippreżentaw nafu l-għażla li nixtiequhom jieħdu l-għażla ta' kompromess u paċi. Aħna nemnu illi għandna rwol biex nappoġġaw il-ko-presidenti tal-grupp Minsk biex jilħu dawn l-għanijiet. Grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna, Signora Ashton ħa nmixxu issa għal kellima tal-gruppi, sur IPP, e sur Brock. Sur President, Representant Oli, il punt tal-Nagorno Karabah tassew tħassibna li l-PPE l-lix għalna mħazbin li jafu kunem promozzjoni tal-bini tal-armi f'dawn iż-żoni u għawnek jaf iwassal eventualment għal konflitt. U għaxonna li waqfu dan iċ-ċirklu biex ma jkonni istituzzjoni li kanna tlet snin ilu fil-raġun meta faċċajna il ċliet ostilità u manniex ninjoraw dawn il-riski, dawn il-perikli, il-għalix il-għalix għedinem, għem il-rifugġati li xtu jirritornaw l-ura fil-posijiet oriġini taħħom u il-prinċipi tal-grupp ta' Minsk il ġew ċitati fuq iż-żewġ naħat iridu jiġu implementati b'mod xieraq u kwalunkwe pretest biex ma jiġux implementati għandna inwarbuħ. L-Unjoni Ewropea għandha rwol attiv ħafna f'dan kollu. Meta nagħmlu referenza l-Kazan, ma nafx jekk dawn it taħditiet tmexxewx minn moderatur xira illa l unjoni Ewropea kella kollu kollha politika partikolari fil-politika tal-vant. Neħtieġu nagħtu inċentivi lil dawn il-pajjiżi biex żgur kun hemm approċċ multilaterali jridu norbtu l-interessi tagħhom ma' xulxina. U rridu ngħidulhom li jekk jikkooperaw fl-imkien u ma jtejbux biss ir-relazzjonijiet bilaterali jekk ma jkonniex biss aħna relazzjonijiet bilaterali magħhom, iżda dawn jintrabtu f'netwerk USA, nistgħu ngħinuhom jelbu dawn il-problemi tal-imodri għaliex hemm ammont ta' interess konġunt. Jiena tkellimt mal-Viċi President tal-Kummissjoni dwar il politika tal-Viċinat iżda L-importanti li jkun hemm stabilità fir-reġjun destabilizzazzjoni tbiddel ir-relazzjonijiet u dan imbagħad ikollu reperkussjonijiet anke fuq il-sigurtà u l-bqija tal-politika. Grazzi, Sur Brock, għal l-SND, Sur Vigandin. Signora Ashton, eżis kollegi, jina għatniħu gost li qed niddiskutu dan is-suġġett illum tan Nagorno Karabakh ħafna minna imħasbin dwar it-tensjonijiet eh, li qegħdin dejjem jiżdiedu u aħna ma rridux nsibu ruħna f'sitwazzjoni eh, illi nkunu lura u illi jirgbuna l-avvenimenti il-fat illi s-summit ta' Kazan eh, mar nesċi xirina illi eh, l possibilitajiet għedin jaslu fil-limitu tagħhom. Soluzzjoni ta' dan il-konflitt qiegħed maqsum fuq il mesċieta ta' dawn iż-żewġ pajjiżi Ma nistax inkomplu li negazzjaw għal dejjem, aħna nitolbu nappellaw għal iktar responsabilta u iktar rispett il-mexxejja taż-żewġ pajjiżi jridu jaħsbu u jaraw kif se jidħlu fl-istorja bħala persuni illi eh, ikkawżaw uh, ħafna dbatija jew inkella persuni li waslu u ħadmu għal paċi. Il-politika tagħna tal-viċinat eh, uh, titkellem dwar dan il-konflitt u aħna fil-politika tagħna rridu ninkludu mhux biss ir-relazzjonijiet u bejn Brussell u dawn il-pajjiżi ma anke bejn iż-żewġ pajjiżi infushom. Ma nistax ma nsemmix ukoll il-rwol tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm relazzjonijiet aħjar bejn iż-żewġ pajjiżi Ir-rappreżentanti ta' dawn iż-żewġ pajjiżi pparteċipaw b'mod attiv fl-Assembleja tal-Vant. U naħseb illi l-opportunità li għandhom id-deputati tagħna u l-kollegi tal-Vant jistgħu jipparteċipaw jaħdmu flimkien u juri li l-kollaborazzjoni bejn il-popli hija it-triq it-tajba. Jiena qed eh, għandi fiduċa fil-presidenza Pollakka u fil-summit ta' Varsavja li eh, jagħti spinta ġdida sabiex tinsab soluzzjoni għal dan il-konflitt. Grazzi. Grazzi l-Istor Vignen, issa għall-alde minuta u nofs l-Onorevoli Oġland. Sur President, rappresentantu għal irċevejna bosta sinjali ta' l-arm f'dawn l-aħħar xhur minn Nagorno Karabakh minn kejja il-ftejm għal paċi bejn Armenja u l-Azerbajġan. Jien nixtieq nitlob lil Jervan u l-Baku billi jżommu lura minn attivitajiet illi jafu jqajmu risposta violenta minnaħa l-oħra. Il-falliment ta' summit ta' Kazan tal-24 ta' Ġunju u ċar, indikazzjoni ċara illi l-isforzi tal-grupp ta' Minsk tal osi ma kienuġ bizzejiet u neħtieġu ktar ħidma. Il għaliex minħabba li l-Armenja u l-Azerbajġan huma parti mill- pajjiżi li għaw taħt il-politika Ewropea l-viċinat, l-Unjoni Ewropea għandu jkollha parti importanti fis-soluzzjoni tal-konflitt. Sinjur rappresentant għalin inħeġġek tindirizza situazzjoni tal-reġjun ta' Nagorno Karabakh u żomm u dimajnejk l-integrità territorjali tal-Azerbajġan u anke fid-dawl tal riżoluzzjonijiet tal-Konsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Mauda u liberazzjoni ta' Nagorno Karabakh u il-żoni tal-madwar fl-interess tal-pajjiżi kif ukoll tal-Unjoni Ewropea biex nelbu il-konflitt id fit ma' liġi internazzjonali u biex nkomplu nikonkretizzaw l-iżviluppi ta' demokrazija u ekonomiċi fil-reġjun ta' Kaukazu ta' nofsinhar għal ħodor il signora Lunaċek. Muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, Signora President. x'inhu jwaqqaf il dan il-partenjat milli jaħdem. Dan huwa fatt it-tnejn huma parti minn dan il-grupp. Jina nitlob lill armenja biex tibda toħroġ mit-territorju okkupat iżda fl-istess waqt nitolbu lill azerbajġan biex illimitaw il-budget tad-difiża. Il-budget huwa ola mill-budget il-budget militari huwa ola minn dak totalja tal armenja U dan jistaj wassal l-iktar konflitt, iżda nemmen ukoll il l-Unjoni Ewropea għandu l rwol iktar attiv. X'taħseb int, Sinjur Ashton? Jiena nemmen il tajjeb l-Unjoni Ewropea għandha tidħol flok Franza fil prezenza tal-Grupp Minsk. L-Unjoni Ewropea għandha tkun għadha tirrappreżenta dawn l-isforzi u mhux wieħed biss mill-istati membri jina nemmen ukoll il-kredibilità tal-koerenza tal-Unjoni Ewropea hawnhekk i perikolata jekk inħarsu jekk il konflitti l-oħra fir-reġjun bħal Gaza u Sotod Ossetja nitkellmu b'mod ieħor, hawnhekk nitkellmu dwar awtoterritorjalità għal għandna approċċ differenti. Signora Lunacek. Grazzi ħafna lis signora Lunacek għal EFD minuta u nofs istur provera. Idi Ashton, la kwestjoni del Nagorno Karabakh è Il-situazzjoni ta' Nagorno Karabakh mhijiex stant ċara u bosta tasal minn informazzjoni partiġana minn sorsi partiġani. Iżda huwa importanti il-prinċipju ta' territorialità ta' stat sovran. Il-frontieri għandhom jiġu il-rispettati. Moldavia, Georgia u anki l-Azerbajġan fil-konflitt ta' Nagorno Karabakh kien hemm bosta ta' pożizzjonijiet illi tfakru. Id-dikrazzjoni ta' Helsinki tal-2008 l-erba Rizoluzzjoni tal-Konsil ta' Sigurtà tal-Ġus Maquda anke l-Parlament tagħna semma dan. L-integrità territorjali i garantita mill-liġi internazzjonali illi jgħat f'diskussjoni dan il-prinċipju jgħat ħedġaċ aggressjoni militari għal għalġejjeni u tentativi tal-bidla tal-liġi internazzjonali li jafu wassu għal destabilizzazzjoni fid-dinja kollha. L-Ewropa għandha interess partikolari għas soluzzjoni tal-Nagorno Karabakh il għaliex l arem minn l-Azerbajġan jaqgħu fil proċess ta' partenarjat tal-Vant fejn hemm imsemmija biċ-ċar l-istabilità u l-kollaborazzjoni bejn dawn il-pajjiżi msieħba. Għal-dastant, irridu naħdmu dan il-għan. Infakkar l-ħarnet illi iż-żmien kompli saħħa il-pożizzjoni tal-Armenja fil-pozizjoni fil-territorju okkupati u għaddastan ikun iktar diffiċli li tilħaf tejn u s-sitwazzjoni fil-żona tkompli ssir iktar riskjuża. Provera i por los no inscritos minuto i medio il señor Grazzi, Sur Provera. Is-Sur Stojanov għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Aħna jiena ma naqbilx ma' żewġ kellima tal-aħħar għaliex dwar l-Armenja u l-Azerbajġan il-ftejim li intlaħaq fl-aħħar summit mhuwiex aċċettabbli li deċiżjoni tittieħed dwar iż-żona tal-Maċedonja għall-istess raġuni u hemm ħafna problemi ta' dan it-tip illum. U eh, fil kuntest ta' Nagorno Karabakh l-atteġġament tajjeb illi ħadu l-Greċja u l-Bulgarija fir rigward tal-fajrom għandu jkun l-atteġġament li nadottaw imma fir rigward ta' Nagorno Karabakh il-problemi għaber l-Armenja u l-Azerbajġan juru illi hemm xi konfoffa bejn dawn il-pajjiżi kollha li huma involuti. u rridu nevitaw kemm jista' jkun l-inċedu l-armi dawn l-atteġġamenti ta' dan pajjiżi jridu ngħidu li aħna ma naqblux magħhom. Naddu għal kellima li miss Sur Gale, grazzi Sur President. Ja ħaġa tajba li qed nitkellmu fuq dan is-suġġett qabel ma nieqfu btala tas-sajf imma kien ikun aħjar kieku aħna kien ħriġna b'riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew biex nibatu messaċċar li dawk kollha konċernati Jiena ħasseb illi f'dan ir-reġjun eh, mimli tensjoni se qed niffaċċaw saj fieħor fejn il- eh, popli huma mħasbin u kwetati illi eh, xaħat se jitlef fil kontroll u jerġa' jinbed ifaqqa xie konflitt ieħor. Aħna ma nistgħux inżommu la ma naħaw laqas ma oħra imma rridu naraw li l-parteċipanti fih jaqblu ma' sitt prinċipji ewlenin li ġew maqbula u li implementaw li implementawhom fi proċess demokratiku għaliex ma jistawx inħallu status quo għalix imbatek ikun hemm ir-riskju li wieħed waħda mill-partijiet ma tirrispettax l-status quo. Ir-Russja wieħed jista' jaħseb dwarha illi għandha xi xi motivi mistura għalfejn hija involuta fil-fatt ikunu qegħdin jippruvaw iħarsu l-interessi tagħhom. Aħna għandna iktar xnofru mill-oħrajn għandna esperjenza f'xogħol transkonfinali fil-ħarsien eh, ta' minoritajiet, rikostruzzjoni, modernizzar ta' soċjetajiet. U eh, għalek l-Unjoni Ewropea tista twassal f'sitwazzjoni fejn iż-żewġ naħat jistgħu jirbħu u joħorġu rebbieħa minn dan il-konflitt. Jiena ħad gost nisma li inti għada kif diskutejt mal-Ministri eh, Barrani ta' żewġ pajjiżi hija ħasra illi il-negozjati f'Kazan fallew u probabbilment huwa dan ġara għaliex ir-Russja mhix qiegħda tkun onesta. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Gale. Sir sur Kirillov. Grazzi, Sur President, madwar sena ilu il-Parlament tana adotta b'maġġoranza riżoluzzjoni fuq bżonn ta' strateġija ġdida l-Kawkazi ta' nofsinhar dan huwa reġun ta' importanza strateġika għall-Unjoni Ewropea u il-periklu ta' dan il-konflitt mhux biss għall partijiet involuti imma għal reġjun kollu kemm hu dawk il-persuni li qegħdin jgħixu f'dan il-konflitt u għadhom jgħixu iżolati fil-faqar mingħajr ebda prospetti għal żvilupp jew għajnuna u kważi uh, miljun persuna li hija eh, kella titlaq minn min pajjiża il-President Medvedev għamel sforzi kbar biex jintlaħaq ftejim paċifiku imma għaliex kull darba li jiltaqgħu iż-żewġ naħat jistaġnaw l-affarijiet il-natura ta' segretezza u konfidenzjali ta' dan il-negozjati edda taħdem kontrihom. Għallek aħna najdu jekk iż-żewġ pajjiżi ma jistgħux jaqblu, aħna ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex jekk imbagħad eh, tfaqqa gwerra ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna l-Unjoni Ewropea trid tagħti mandat lil Franza sabiex eh, l-Istati Uniti u r-Russja jibdew jagħmlu pressjoni biex il-prinċipji kollha jiġu rispettati ma garanziji politiċi u ta' sigurtà irridu jingħataw l żewġ naħat kif kien mitlub sabiex ikun hemm possibilità li tiżviluppa il- fiduċa reċiproka l-Unjoni Ewropea għandha toffri inċentivi għall-infrastruttura, svilupp ekonomiku u investiment sabiex iċ-ċittadini, l-IDPs u rifugjati jħossu il-benefiċċji tal-paċi la darba jintlaħaq ftejjim dan ir-wol għall-Unjoni li kena appoġġat sena ilu minn din il-Kamra jwassal għal eh, reġun tal-viċinat iktar sikur u anki eh, jaffri korrituri sikuri għal eh, professa tal-enerġija. U Signora Ashton naħseb li wasal iż-żmien li inti żżur dan ir-reġun u tibda eh, tfittex soluzzjoni għal dan il-konflitt li issa staġna. Grazzi ħafna, Sur Kirillov. Taċċetta mistoqsija? Grazzi ħafna, Sir President. Sur Kirillov, inti taf li r-Russja hija l-ikbar fornitur ta' l-armi fiż-żona tal-konflitt. Ġifieri mill-banda l-armi huma mibjuwa jew motija, Ġifiri x'inhuwa l-investiment tas sur Putin fil-Kawkazju tal-nofsinhar? interessandu? Iva, grazzi kollega għal dik il-mistoqsija, hija mistoqsija diffiċli nistqal, Dak li huwa interessanti hawnhekk u għalli aħna għanna nħedġu l-Russja l-taqdir wol pożittiv. Jiena nemmen illi huwa fl-interess tal-Russja li twassal għal soluzzjoni għal dan il-konflitt, għalla voli hemm forsi ma jaqbilx li huwa fl-interess Eh, tagħhom illi dawn iż-żewġ pajjiżi jibqgħu jiġġieldu imma jiena nemmen illi huwa possibbli. U dan irrid infisser meta ngħid ir-rwol attiv tal-Unjoni Ewropea fis-sħubija strateġika li aħna għandna. Grazzi Sur Kirillov għal minuta Sur Shegedi. Grazzi Sur President, kollegi il-movimenti Obik Hungary tis sena fil-11 ta' April ħareġ b'inizjattiv li l-Parlament Ungeris għandu jikkondanna l-aggressjoni kontra il-Nagorno Karabakh u l-Ungerija għandha tieħu inizjattiva biex issib soluzzjoni għal dan il-konflitt minħabba l-attakki tal-armati sovjetiċi u armeni eh, l-Azerbajġan tilef eh, 20% tal-territorju tiegħu ħafna persuni kellhom jaħarbu il-ġenoċidju f'Nagorno Karabakh kien eh, ġenoċidju illi insejnieħ imma m'għandniex niftakru biss fl-affarijiet illi jaqblinna meta naraw illi qed isseħħ traċedja nazzjonali m'għandniex nużaw eh, kejl differenti Aħna rridu eh, ninfakru u nuru lil poplu tal-Azerbajġan li aħna qegħdin eh, rib tagħhom li importana minn dak li jiġrilhom u għandna nappoġġawhom. Grazzi, Sur Segedi. Għal-minuta u nofs, is-Sur Kovacev. Grazzi, Sur President, Signora Ashton, il-dibattitu li qed ikonna llum tqajjem minħabba t-tensjonijiet hemm jiżdiedu f'dan iż-żona hemm bżonn li nieħdu azzjoni konkreta irridu inwaqfu uh, dan il-klim aggressiv mhux aċċettabbli lil mexxejja ta' dan ir-reġjuni oħolqu spekulazzjoni f'dan il-konflitt biex ħarsu l-interessi tagħhom. Dan il-konflitt irridu nsibu soluzzjoni paċifika għalih skont il-prinċipju ta' integrità territorjali mhux bluzu tal-forza dan huma prinċipji importanti ħafna fid-dritt internazzjonali jena imħasseb għal kollegi dwar din il-tġrija eh, eh, għall-armi Din hija teddida għal eh, soluzzjoni possibbli ta' dan il-konflitt u rikors għall-armi mhux se jkun għal taġit għal ħadd l-Armenja u l-Azerbejġan iridu jagħmlu kompromessi u jwaqfu u ma jibqgħux iweb rashom Isom eh, zewċ żewġ teħmir li ġildu fuq pont u fl-aħħar mill-aħħar għax ħadd maċeda t-tnejn spiċċaw jomu fl-ilma ta' taħtom. Iż-żewġ presidenti deċidew illi se jerġgħu jiltaqgħu jiddiskutu dwar il-ġejjieni il-forzi nazzjonali u kol u reġjonali jridu jaqdu r-wol tagħhom u jżidu kontatti ma' żewġ pajjiżi it-Turkija u r-Russja jridu jġibu ruħhom b'mod matur u ma jqodux eh, iħadnu prinċipji u strateġiji makjavelliċi l-Unjoni Ewropea tittamel iktar bħala eh, u taqdil wol diplomatiku tagħha u jina eh, kontent li għanna dan il-mibawt speċjali għal din iż-żona, bżonn li konna uh, eh, strategija apposta għal kull wieħed minn dawn il-pajjiżi f'dan ir-reġjun skont il-bżonnijiet tagħhom. Il-kellim li miss mhux qiegħed fil-kamra għalhekk naqbżuh u naddu sur tokes. Sur Tokis, skużani illi qed eh, ninterrompik eh, kien moment romantiku qed nara, però imislilek titkellem ma jimpurtax. Wara tista' tkompli Sur Tokis, imma lissa bżonn li titkellem. Skużani, Sur President, jgħid is-Sur Tokes le le tinkwetax il-kol ta' demmu l-laħa maħna. Kollegi qabel il-laqa l-olja ta' Kazan ta' ġunju il-komunità internazzjonali esprimet eh, ħafna ta' miet eh, dwar soluzzjoni paċifika għal Nagorni Karabakh, reġun eh, li għal ħafna sekli eċu bosta insara li eċu u kol taħt ħakmit barranin differenti. Imma sfortunatament din il laqgħa ma waslet imkien, waslet għall-iktar frustrazzjoni, żewġ eh, pajjiżi infarka. Issa biex inwaqfu il-dbatija, l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa bidja fuq zaqqa ma tagħmel xejn u tħalli atturi oħrajn f'dan ir-reġjun bħal Russja biex jiffurmaw dan il-proċess kont kif jaqbel lilhom Aħna rridu nkomplu namlu pressjoni u nappoġġaw iż-żewġ pajjiżi b'mod ibbilanċjat sabiex jaddottaw il-prinċipji bażiċi u nejnu dawn iż-żewġ eh, nazzjonijiet eh, biex jibnu l-paċi permezz ta' rikonċiljazzjoni hemm bżonn li ukoll ukoll li aħna nsibu soluzzjoni għal kriżi umanitarja sabiex il-mijiet ta' eluf ta' refuġati u eh, persuni li telqu minn pajjiżhom ikunu jistgħu imorru lura fid-dinjità l-unika soluzzjoni u dialogu kompromessa biex ikun hemm paċi dejjema sostenibbli. Kulħadd irid ibiddel il-mod kif jaħseb u l-atturi kollha jridu jaħsbu dwar bżonnijiet tal-oħrajn u tbatija tal-popli tagħhom. Il wasal iż-żmien illi il-paċi tasal ukoll fil-Kawkażu ta' nofsinhar Grazzi, Sur Tokes. Għal minuta u nofs Sur Sheplin. Grazzi, Sur President Rappresentantoli, minn dak li qed joħroġ minn dan id-dibattitu il-konflitt ta' Nagorni Karabakh ilu iffriżata u staġnata l-ħafna żmien, però issa hemm il-biża illi eh, eh, tqum xi kriżi kbira nafu x'inhu l-isfond il-waqfien tal-ġlied bejn l-Armenja Eh, u eh, l-Nagorni Karabakh fl-erba u design u wissa il-fat li dan kollu wasal għal xi miljon refugġat ir-Russja, Turkija, l-Iran il-koll għandhom interessi f'dan ir-reġun u għandhom nejn jinvolvu ruħom jekk jerġa' xi konflitt ieħor fil-Karabakh Eh, L-Azerbajġan uża l-flus eh, li kiseb mill-beħ tal-enerġija biex jixtri l-armi l-Armenja u koll eh, ħajjit ruħa militarment. Ix-xar li għadda bħalma nafu il russja għal darboħra provat medja bejn iż-żewġ partijiet imma marnex nexxiliex. Il-imnuqqas ta' fiduċja bejn dawn iż-żewġ pajjiżi u r-riżultat huwa Eh, il frustrazzjoni u meta wieħed ikun eh, frustrat u ma jaxu jaqbad jagħti rasu jista' jieħu deċiżjonijiet ħżiena. Umbat eh, dizappuntati, l hija dizappuntata illi il-bqija ta' dinja edha palli kiku tħares u tara xinu jiġri minn ma tagħmel xejn. Mu fl-interess taħat illi ma l-affarijiet Eh, jisħnu iktar hemmhekk. Signor Shefflin, ti la palabra ora por minuto y medio el... Grazzi, is-sur kellem issa. Grazzi. Jiddispjaċini illi dan id-dibattitu ma wassalx għal riżoluzzjoni tal-Parlament, il-konklużjoni tal-lum huwa li l-status quo ta' bħalissa huwa wieħed li mhux sostenibbli u hemm bżonn illi nsibu soluzzjoni paċifika u diplomatika. irridu ngħidu li l-partijiet kollha li l-użu tal-forza f'din is-sitwazzjoni jistgħu waslu għal konsegwenzi korro ħafna għar-reġjun kollu kemm hu. Ir-responsabilità tagħna illum huwa li nibatu sinjal qawwi ħafna lill partijiet kollha l-Azerbajġan, l-Armenja, u l-Russja biex ma jkomplux joħol u tensjoni il-Russja għandha responsabilità kbira li xtbieħ l-armi li żewġ naħat u Moska jider li jaqblila li l-konflitti kompli sabiex i kompli eh, taħkem dan ir-reġun jiena kontent li il-rappresentantu li edha tati ħafna attenzjoni l dan il-reġun. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti xtaqdi ma dak li għandna bżonn l-aktar illum wa l-impenn Ewropew, impenn konvinċenti sabiex twassal stabilità f'dan ir reġun sa dan l-aħħar ma kienx hemm biżejjed inċentivi tal-Unjoni Ewropea għal paċi Imma aħna rridu mhux biss nkunu impenjati imma illi nkunu koerenti fl-approċċ li nieħdu mal-partijiet kollha interessati għandna nirtiraw it-truppi minn din dan ir-reġun. Grazzi. Grazzi, Sur Kellem, għal minuta u nofs. Sur Abad, grazzi f'Ottubru tal-2010 jiena mort f'dan ir-reġun ta' Karabakh u eh, il-tqajt manke ma' refugġati u l-lum qed nara li violenza qed tiżdied f'dan ir-reġjun u anke qed ikun hemm tiġrija allarmi ħafna kliem min-naħa tal-Azerbajġan li se jwassal għal xi konflitti iktar aħrax. Eh, Minsk qed ikollha rwol iktar attiv biex tipprova tqarreb il-pożizzjoni taż-żewġ partijiet fl-lejn xulxin U rajna illi wara s-summit ta' Kazan ma, ma wasanna mkienu l-lum jissobija nara li il-retorika aggressiva tal-president edha tibat il-situazzjoni mill ħazina l it-tret presidenti tal-grupp ta' Minsk i-prezentaw roadmap f'Deauville Eh, li kien fih sitt prinċipji ewlenin sabiex tinsab soluzzjoni għal dan il-konflitt. Issa rridu naddu għal fażi ta' implementazzjoni imma minar il-parteċipazzjoni tal-Nagorni eh, Karabakh eh, soluzzjoni f'dan il-qasam huwa diffiċli. L-Unjoni Ewropea wkoll trid tittervjeni u tappoġġa l-isforzi diplomatiċi tal-grupp Minsk u wkoll tagħti appoġġ lill popolazzjoni ċivili kif għamilna fl-Abkazja fl-2008 għaliex id-dmir tagħna u l-inħarsu il-popolazzjonijiet. Jekk tfaqa gwerra hawnhekk niftakru li edha hawnhekk fuq l-adba tal-Ewropa il-sħubija tal-vanti waħda mill ehm, prioritajiet ta' din il-presidenza aħna irridu ikona fiduċa fil-grupp ta' Minsk u nittama li l-Parlament Ewropew kun jistaw kol joħraġ rizoluzzjoni iktar bilanċata minn dik li kienet votata minn rizoluzzjoni Kirillov. Grazzi għal minuta għaw nofs il-Sinjura Vajdere. Grazzi, President, Sinjura Rappresentanto, li qabel ma nieqfu għal btala tas sajf irrit inkun ċerta li f'Nagorni Karabakh mhux se tirrepeti ruħa situazzjoni li kien hemm f'Ġorġa fis-sajf tal-2008. Imma s-sitwazzjoni fir-reġun qiegħda tħassibna mhux ftit għalek eh, hija ħasra li aħna mhux se jkollna eh, riżoluzzjoni parlamentari l-Unjoni Ewropea ma kienieċ attiva biżejjed biex tfittex soluzzjoni għal dan il-konflitt. Għandna r-riżorsi u għandna l-esperjenza biex nagħmlu dan. Il-żjara tas Sinjura Ashton f'dan ir-reġjun Uh, probabbilment tista' twassal biex tinsab soluzzjoni ir-rwol tar-Russja huwa importanti ħafna għaliex ir-Russja qiegħda tagħti armi u taħriġ militari l azerbajġan Wara l-aħħar laqa fl-24 ta' Ġunju f'Kazan il-President Medvedev firma trattat illi kompla jestendi l-operazzjoniet militari fir-reġjun sa l-2042 u hemm l-interessi ta' pajjiżi oħrajn ukoll. Aħna irrid konna preżenza internazzjonali f'dan ir-reġjun mhux biss l europa u l-Unjoni Ewropea u pajjiżi tal-Grupp Minsk jiena konvinta illi il-forzi kollha li qed jokkupaw dan it-territorju jridu jirtiraw fl-istess ħin ir-refuġati u persuni li telqu minn djarhom irid ikollhom iċ-ċans li jmorru lura f'djarhom u dan il-proċess irid isir taħt kontroll internazzjonali u mbagħad wara eh, nistennew li jkun hemm referendum. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Lixek. Grazzi ħafna, Signora Rappresentantoli. Jina l-ewwel nett Nixtieq ngħid li dawk li tkellma qabli ikkommentaw fuq ir-rwol tal-presidenza Pollokka biex eh, issib soluzzjoni għal dan il-konflitt. Imma il-presidenza tista' biss tappoġġa lilek, Sinjura Ashina, skont it-Trattat ta' Lisbona, il-kompetenza kollha eh, fuq il-politika barranija qiegħda fidejk. Il-Sur Sikorski li huwa l-Ministru Pollak Inti tafu jina fu kol u jina fiduċus li mill-ministru se jappoġġa da kol li tiddeċidi tagħmel. Ovvjament aħna mħazbin dwar eh, dwar is-sitwazzjoni li hemm fin Gorni Karabakh. Imma hemm imbezza, imbezza għal per eżempju Eh, jiena kontraporter fuq il-Ġorġa u eh, mort il-Ġorġa dan l-aħħar u eh, kelli l-opportunità li nitkellem mal-politikanti fil huma fil-gvern bħalissa l-President u l-kol qalu li huma mbeżajn ħafna minn dak li jista' jiġri f'Nagorni Karabaħ u l-impatt li dan jista' jkollu fuq il-Ġorġa b'mod partikolari fir-rigward ta' interessi ta' Eh, pajjiżi terzi. Għalhekk jiena nappellalek, Sinjura, ejjew eh, nitkellmu mal-Armena u l-Azerbajġan. Eh, Sinjura Karus. Grazzi. Jiena niftakar illi meta kieku Eh, dak li ġara eh, ġara eh, f'dan iż-żminijiet, aħna żgur inkunu naqblu illi għandhom bżonn l-appoċ anki jizerna kiċevan. fejn il-popolazzjoni autoktona issa sparixxiet imma dak li qed naraw illum hija neutralità sħiħa f'din is-sitwazzjoni. Aħna qed eh, nibqgħu bidejna fuq zaqna li forsi eh, minn qed jipprovdi l-armi mhux qed ngħid li għandna nibbombardjawhom imma rridu nappoġġaw il-proċess tal-paċi b'mod attiv u li jkun hemm preżenza ċara tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġjun. Aħna qegħdin naraw kif l-Azerbajġan li kemm il-darba ġie akkużat minħabba fek qed jagħmel tiġrija għall-armi li twerrek il-gvern ta' Azerbajġan minn flok ma jiġġielet kontra għal-ġi tal-popolazzjoni jgħat jaħli r-rizorsi biex jixtri l-armi. U aħna qegħdin nikwetaw dejjem aktar għalix Issa f'din il-tiġrija l-armi daħlet ukoll anke l-Armenja li suppost qiegħda taħt embargo mill-ġirien tagħha u ovvjament l-Armenja wkoll trid toħroġ mit-territorju li eh, qed tokkupa fil karabakh Hekk kif ukoll hemm bżonn illi tiġi eh, liberata ċipru imma dan dejjem skont il-liġijiet. Grazzi. Is is-Sinjura Ibrisacic. Grazzi, President. Sinjura Ashton, jiena illum qed nirrappreżenta l-Iżvezja imma jiena refuġata mill bosnia Għandi esperjenza nafx ġifiri gwerra fil-Bosnija u weċt dak li deskrivew kollegi oħrajn jiena niftakar eh, nistenna li xaħat l-Unjoni Ewropea, l-ġnus Mauda, NATO, l-Istati Uniti, li xaħat illi jiġi u jtina daqqatit jintervjeni jagħmel xi ħaġa imma ħadd m'għamel xejn il-frustrazzjoni li niftakar li li ħassejt dak iż-żmien waslet għall-attività politika tiegħi llum u dak li qed jiġri f'Nagorni Karabaħ huwa l-istess ħaġa li niftakar jien xi ħadd li okkupa territorju ehm, kien hemm dan it-tindif etniku, ħalsu mir refuġati kisbu minoranza etnika u għallu melejja ħajkonna referendum. Jina għattemmek nistenna biex ħat jagħmel xi ħaġa u ħadd m'għamel xejn u llum mhux se noqgħod bil-qeda hawnhekk bidejja fuq zaqqi u nistenna. Aħna rridu naraw li l-okkupazzjoni min-naħa tal-Armenja tispiċċa darba dejjem u biss meta jirritornaw ir-refuġati jkun hemm bilanċ illi nkunu nistgħu nitkellmu dwar l-istatus finali ta' Nagorni Karabakh Eh, irridu nitkellmu dwar dan iktar fid-dettall ma jistax ikonna ikunem referendum wara li l-persuni ikunu ġew eh, imkeċċija u għabbis meta refugjati jiġu lura wieħed jista' jkollu eh, referendum. Inkella s sitwazzjoni mista tkun hekk xejn. Mrs. Ibrisajk. Eh. Signora Ibrisafic. Is-Sur Stavranov għandu mistoqsija tal-blue card għalik taċċetta din mistoqsija? Iva, ovvjament. Melek joġbok. Signora, jekk niftakar sew il-pajjiż tagħkom eh, rikonoxxa l-indipendenza tal-Kosovo. Il-Kosovo huwa wkoll territorju sovran imma aħna ħassejna li dik kienet xi ħaġa xirqa u fl-istess ħin dak li qed eh, seħħ f'Nagorni Karabakh qed jiġi diskuss issa aħna rridu nużaw kejl differenti meta nitkellmu dwar tindif etniku x'taħseb inti dwar dak li jagħmlu l-Azerbajġan fl-Armenja bil-popolazzjoni sħiħa ta' Baku. Ta' Grazzi, President Il-kollega għandu jkun jaf illi il-Kosovo huwa eżempju ta' ċezzjoni il sitwazzjoni fil-Kosovo ntqal illi huwa tal-Kosovo biss m'għandux japplika għal pajjiżi oħra naħseb l-Unjoni Ewropea trid tkun konsistenti meta aħna nittrattaw każijiet differenti jekk qed nitkellmu dwar Transnistria u postijiet oħra qed nitkellmu dwar eh, l-integrità territorjali tal-Ġorġa, nitkellmu wkoll dwar l-integrità tal-Moldova għalfejn l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun konsistenti fil-pożizzjoni tagħha u tirrispetta il-territorjalità eh, tal-Azerbajġan. Grazzi ħafna, issa nagħdu għal-catch the eye. Eh, Sur Landsberg għandu minuta. Sur President, rappresentant Olja, kollegi. Jider il-proċess tal-ħsieb eh, dwar is-sitwazzjoni bejn l-Armenja u l-Azerbajġan hija xi ħaġa li qegħdin naraw qudiemna l-Parlament għaliex għal ħafna u ħafna snin aħna konna nistaħbu mill-problema fil-grupp Minsk nippruvaw nagħmlu li nistaw u, dan wassal għal situazzjoni li minn gwerra, il-forza militari titkompla tintuża il-kanċer tal-gwerra għada prezenti u bekk titkompla il-marda meta il-pajis huwa okkupat minn forza barranija. Kwestawx waqfu il-ġlied, allura ejja ma nkomplux nitqu bina nfusna jekk għandix nieħdu jew le din hija l-mistoqsija ta' Ir-riżoluzzjoni min se twassal għal xejn jekk ma nittrattawx ir-realtà il u il- territorji kollha okkupati l-Azerbajġan u il-problemi ta' komunikazzjoni ta' Nagorno-Karabakh. Irridu nifmu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 rifuġati fil-ġorġa, Abkazja, l-Ossetja, rajtom ukoll fl-Armenja. Dawn ma jiġux minn Nagorno Karabakh, jiġu minn Baku għandhom triq jisema jekk allura din hija kwistjoni komplessa ħafna rdu nżommu dan kollu f'moħħna jekk aħna aħna natu appoċ il-parti jew oħra fis situazzjoni ma nkunux nistaw mbagħad inwettqu rwol pożittiv dana kollu. Issa, konflitti etniċi għandhom denominatur komuni, ġifiri, imperializmu sovjetiku. Naħseb li l-pjanita adottati mill-grupp Minsk nista' nemmen fihom, iżda ma nemminx illi fil-prattika qed ikun effettivi. Ma nistawx natu l russja eh, rridni kollha biex tinnegozja f'din il-parti tad-dinja. Signor Ashton, din hija kwistjoni importanti ħafna u anki importanti l-attivitajiet tiegħek din is-sena. Grazzi ħafna s-Sur Nitras. Is-Sur Tanak, din il kustjoni tiġi eh, deskritta bħala konflitti frizzata. Iżda naraw illi qed ikun hemm aktar eh, sparar u hekk ikun aktar imwiet u issa jistgħu wkoll naslu għal ġlieda fejn konna l-Iran u Russja fuq naħa u Turkija fuq naħa l-oħra. Allura din hija kwistjoni perikoluża ħafna Umbat għanna ħafna dollari ġejjin miż-żejt illi qegħdin jiffinanzjaw l-armi baku qegħdin jixtru ħafna eh, armi u bekk huma qegħdin ukoll jeddu iktar violenza ma għal dak li għandu x'jaqsam l-Armenja u r-Russja qegħdin għadaw ukoll tipprova s saqajja fis-sitwazzjoni l-Armenja trid tirtira mill zoni okkupati biex bekk kollox imur lura għal normal. Determinazzjoni eh, propja u l-ebda soluzzjoni oħra ma trid tkun adottata. Dawn mhumiex affarijiet li nistgħu nadottaw mod determinat. Irridu nsibu soluzzjoni għal din it-tilwima biex nużaw il-rappresentant Olive dawn is-sitwazzjonijiet ta' Frozen conflicts jekk inti issib soluzzjoni għal din il-ħaġa jkun ħaqek il-Premju Nobel. Grazzi l sur Tanok għal minuta il-Sinjura Bazesku. Grazzi ħafna President. L-istqarrija tar-rappreżentant Oli tiġi flimkien mar-reviżjoni tal-politika tal-viċinat fid-dimensjoni tal-vant il resoluzzjoni ta' frozen conflicts bħal Transnistria u e, Nagorno Karabakh huwa punt fejn aħna rridu naraw illi jkun hemm stabilità fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Minkejja waqfim il-ġlied tal-1994 xorta waħda it-tensjonijiet dejjem qegħdin jikbru. Negozjati qed isiru bl-appoġġ tal-grupp Minsk iżda dawn waslu fi stadju kritiku il-summit ta' riċenti ta' Kazan ma wassalx għal titjib fil-relazzjonijiet bejn l-Azerbajġan u l-Armenja. Al kontrarju, ir-reazzjoni għan negozjati kienet ġirja għall-armi u radikalizzazzjoni tal-ambjent politiku. Nittama li l-grupp Minsk jisib soluzzjoni li jkun aċċettabli għal żewġ naħat għaliex naħseb li t-tiġdid ta' l-ostilitajiet ifisser li nipperikolaw il-reġun. Grazzi ħafna lis signora Bazescu għal minuta l-Sur Belder. Grazzi President. Nasu l-Unjoni Ewropea għandu jkollha rwol ikbar dan kollu u jiena kuntent li aħna qegħdin nikkonċentraw fuq in-Nagorno Karabakh Nishtiq li Barnessa Ashton tirċiv il-Premju Nobel jekk jirnexxi la solvi din il-kwistjoni. Semmejna l-Iran u jina interessat f'dana kollu l-Iran xru għalet ikollu għaliex wara il-falliment tal ta' taħdidiet Kazan il-President tal-Parlament Iranjan qal li dan il-konflitt reġjonali jrid eh, ma il-partijiet partijiet il-konċernati għandhom jisibu soluzzjoni. Grazie, l-Sur Belder. Għal-minuta. is Bajdri. Uh, I'm very sorry, I just wanted to make corrections because my colleague listened... Iva, kollega uh, uh, li kienet jismani jisma diskors tijaj bl-Inglis, ġibid li l-attenzjoni għal-fat li forsi eh, sentenza tijaj ma nfissriċ sewa, jina xtaqt intenni din il-frazi. Il-Russja et tati lill-Armenja armi u taħriġ militari u kol. Il-komplement kien tajjeb, probabilment. Grazzi. Thank you for this clarification, Mrs. Bajdere. Sjadini kjarifika, Signora Bajdere. Is-Signora Ashton, sekk joġbok. Grazzi President, onorevoli membri, minissen ħafna ħin għaliex naħseb illi koprejna ħafna aspetti fil-kontribuzzjoni t Ismajna. L-ewwel punt. Naqbel. Issa wasal eh, il-waqt li mmur fir-reġun. Kont imur qabel iżda minkejja diversi kwistjonijiet oħra ma stajtx, iżda kienet priorità għalija li nibat lil Miroslav Lajček biex niżgura ruħi illi nkunu għadin nibatu l-messagġi adattati u li aħna għaddejjin bid-diskussjonijiet bil-ministri konċernati u anki mal-ko-presidenti tal-grupp Minsk. Issa punti ieħor Aħna kuntenti ħafna illi konna rwol aktar b'saħħtu. Franza hija lesta li tkompli fir-rwol li għandha bħalissa u tħoss illi għandha ħafna aktar se kontribwixxi u allura rwol tagħna huwa illi nappoġġjaw l-Istat membru f'dan ix-xogħol u naraw illi nkunu nistgħu nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna hekk kif kun hemm bżonn. Aħna se nkomplu nagħmlu din il-ħaġa naqbel ma dak li ntqal ma' onorevoli membri u importanti illi mhux biss nitkellmu mal-partit interessati iżda wkoll inkomplu fix-xogħol tagħna fil-post u għalhekk jiena semejt qabel kontribuzzjonijiet li provaw nagħmlu fejn jitlu kuntat man nis. Kif għallu l-onorvoli membri, din miex konflitt ifrizzat, huwa konflitt illi qed jiżviluppa u xaktarx ovvjament dan iwassal nitħasbu aktar dwar is-sitwazzjoni naqbel dwar il-livell tal-fiduċja, livell ta' fiduċja li huwa baxx ħafna onorvoli membri. Huwa dibattitu li wasal f'waqtu, nirringrazzjak għal dan id-dibattitu, nirringrazzjakom għad-dibattitu għaliex dan huwa Eh, eh, situazzjoni fejn iva rridu nikkontrollaw dak li qed jiġri u niżguraw illi qegħdin naħdmu flimkien mal-membri l-oħra tal-Grupp Minsk. U r-rwol hawnhekk huwa wkoll illi mexxu l-affarijiet il qudiem b'aktar enerġija, b'aktar sforzi milli forsi qegħdin nagħmlu bħalissa eh, meta nqisu li għandna dawn kwistjonijiet kollha l-oħra. U grazzi mill-ġdid u nħu pjaċir li neġa nitkellmu dwar dan il-punt aktar il qoddim Grazzi ħafna. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna stqarrija mill-Viċi President tal-Kommissjoni, Rappreżentant Oli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjiet għall elezzjonijiet ta'